Il-kirija Projdoros. Ah, e ne kom, voilà. Comment... Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση επαναλαμβάνει. Κολέγοι. Nkomplu bis-sessjoni tana, Il-minuti mis-sessjoni tal-bira ġew asma li l-komoġa ħaġa għandu xi kummenti le, mejda li le. Mela, naprovawhom. Għanna sitt rezoluzjoni ta' bots fuq l-Iran. Il-kas ta', ta Roxana Saberi. Għanna tu biddi dibattitu bil rezoluzjoni ta' bots. is sur Kellen, zoċ minuti.